Issa ħanres u eh, il-minuti eh, u l-eżitu din il-laqa a sessjoni li jmiss kif ukoll ir-rapporti kollha li votajna fuqhom fi sessjoni ta' xar.